aħjar. Nemnu fid-demokrazija parteċipattiva u dan huwa mod kif aħna noħolqu ġejjini aħjar għal familja Ewropea l kol membri fiha. Grazzi, bekk intemmu dan id-dibattitu għal eh, dawk li eh, qegħdin jibżaw li budget zaħir għal Sena Ewropea ta' ċittadini, testaw forsi eh, serħu raskom li kien hemm il-Kummissjoni rappreżentata u dak forsi aħbar tajba likom. Ntemmu d-dibattitu l-votazzjoni ser isseħ għada. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna hija dibattitu konġunt fuq il-politika tal-iżvilupp tal-Unjoni Ewropea. Rapport mill-Sur Charles Gurens fuq il-futur tal-politika tal-iżvilupp tal-Unjoni Ewropea u mistoqsija orali mibawta lill-Kummissjoni l-2015 is-Sena Ewropea tal-Iżvilupp. L-ewwel kelliem huwa s-Sur Gurens, rapporter. Ötber. Ħames minuti rapporter. Pourquoi faut-il qu'elle change? Sur President, għalfejn bżon tinbidel il-politika tal-iżvilupp tal-Unjoni Ewropea ma tistax tibqa' kif inhi għaliex id-dinja nbidlet. Illum ħafna nies mhux qed jgħixu f'pajjiżi mhux żviluppati waqqas pajjiżi li li huma żviluppati ma' pajjiżi qegħdin jiżviluppaw li joħolqu wkoll rikkezza konsiderevoli imma li dan il-flus ma jmux dejjem imorru dak li iktar għandhom bżonnu. Illum hemm bżonn 7 biljun ħal li rridu nitmawhom u se jkunu 9 biljuni minn 20 sen oħra. F'dan is-seklu l-importanza tal-Unjoni Ewropea se jonqos fid-dinja Dan huwa tnaqqis strateġiku biex l hekk, dan u kontrarjament peress li eh, pajjiżi oħrajn qegħdin jeħdula posta l-Unjoni Ewropea hija l-iktar attur dinji importanti ta' kollu għandu x'jaqsam mal-iżvilupp jitri tibqa mhux bis fuq l-linja ta' qoddim ma tkun propju l-aħjar f'dan il-qasam u dan u dinja l-opinjoni tal-Komitat tal-Izvilup biex dan tassew ikun il-kas fil-ġejjien il-politika tal-Izvilup tal-Unjoni Ewropea eh, hija propju importanti għal trid tippromuovi dinjità u teqret il-faqar għallek titkun infasla skont il-bżonnijiet tal-imsiħba tagħna fil-nofsinhar fil-rispett tal-għażliet tagħhom il-faqar. fqar mingħajr ma jkollha finijiet moħbija. Dana il-Konsil, il-Kommissjoni eh, iffirmaw ukoll ftejn f'dan ir-rigward aħna nipproponu li Signora Ashton tiffirmaw ukoll dan id-dokument ta' ftehim sabiex ma jkunx hemm dubju dwar l-intenzjonijiet tal-aturi kollha Ewropej istituzzjonali f'ta' kollu li rigwarda l-iżvilupp. Aħna qegħdin nagħmlu appell lil kulħadd turi privati, pajjiżi sinjuri dak f'qara, turi bilaterali biex jieħdu responsabiltajiet tagħhom fir-rigward tal-iżvilupp Għallek aħna nappoġġaw il-Kommissjoni Ewropea firrida tagħha li t l-għajnuna li tagħti u li tagħmel tinkludi il-beneficjarji tagħha eh, il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw ġlieda kontra l-faqar fil-dawn il-pajjiżi m'għandix biss t-serraħ fuq is-solidarjetà internazzjonali ma fuq il-politika interna tagħhom. Aħna nixtiequ li dan il-sir fil kontesta ta' dialogu ma' dawn il-pajjiżi u ftit ftit li l-Unjoni Ewropea tneħħi lajnuna li tagħti li dawn il-pajjiżi il-Kummissarju Pibalgs jaqbel li jkun hemm tkabbir inklusiv fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw aħna naqblu miegħu imma rridu niċċaraw ukoll li hemm bżonn li niżviluppaw iktar kabbir fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw anke bħal qed nagħmlu f'pajjiżna billi eh, nagħtu iktar għajnuna lil dawk li l-iktar għandhom bżonna bżonn ukoll li inqisu da meta nkunu qegħdin nipprogrammaw l-għajnuna li nagħtu u indispensabbli fil-fema tagħna illi nallokaw għal minn 20% tal-għajnuna li tagħti l-Unjoni Ewropea lis servizzi soċjali bażiċi Eh, kif definitiv mill-ġnus maquda fil-lanijiet tal-izvilup tal-millenju. Il-politika tal-izvilup tal-Unjoni Ewropea tkun korrenti, korrenza tfisser illi ehm, dak li illi mandux eret minn politiki oħrajn dak li nkunu nexxinna niksbu favur l-iżvilupp hemm bżonn li 27 stat membri f'mudan jaħdmu flimkien sabiex anki meta nsiru 28 stat membru fil imkien mal-Kummissjoni u l-oħrajn jkun hemm koordinazzjoni kif previst fit-Trattat tal-Lisbona. Il-rapporter ta' iħossi li dialogu bejn 28 stat membru mhuwiex satisfaċenti kemm il-perspettiva ta' parteċipazzjoni ministerjali fil-laqat tal kunsil u anki mill-ammont ta' ħin li ġi eh, allokata għalihom għalhekk huwa essenzjali li qabel ma nieħdu deċiżjonijiet tagħna illi jkun hemm konsensus intellettwali fuq il-kwistjonijiet l-iktar importanti politiċi ta' natura strateġika wkoll li jikkondizzjonaw ukoll il-politika ta' żvilupp tal-Unjoni Ewropea fil-fatt um, grupp ta' riflessjoni dipendenti fuq livell Ewropew uh, toffri, tkun, uh, joffri valur uh, mizjut sabiex inkunu nistaw nimxu aħjar biex nsibu um, soluzzjoni għall sfidi li qegħdin uh, niffaċċaw. Iktar dettalji sibuhom fil-verżjoni miktuba tar-rapport tiegħi. biex nsibu soluzzjoni aħna nistidnu l-Parlament biex Eh, jappoġġa il-talba tagħna biex l-2015 issir sena Ewropea favur l-iżvilupp. Dan bl-appoġġ ukoll ta' Trace PMN, il-kollega tiegħi Bullan u s-Sinjura Eva Jolie. Għaliex żvilupp responsabbli. Għaliex il-lanijiet tal iżvilupp qatt mumma sejn tlaħqu jekk eh,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 Kollegi, l-għu għannet s Charles Gorens nir-ringrazzja għal dar rapport eccellenti, aħna l-koll nafu li l-Unjoni Ewropea tati iktar minn nofs tal-lajnuna umanitarja kollha tad-dinja Issa rridu naraw kif nistaw aħna nkunu iktar koerenti wkoll fil-linji eh, politika eh, tal-agrikoltura tal-kummerċjali u anki tal-barranija il-politika tal-izvilup tal-ġejjini titkun iktar bil-qies skont kalendarju tajjeb il-fat li għanna l-pajizi emerġenti, it-tibdil tal-klima, emma affarijiet li jġibunna priorita ġodda il-sigurtà tal-ikel, il-sorsi tal-enerġija u anki il-saħħa. il saħħa il Ovvjament ċertu qbil fl-Ewropa, imma irridu naraw eżattament x'qiegħed isir fuq livell dinji eh, fis-soċjali fuq pereżempju anke fil-WTO bżonn rridu nispjegaw li ċittadini li l izvilup ta' pajjiżi terzi mhux biss qed fuq il-karità u solidarjetà imma huwa sors ta' kif aħna stess daw se jajnuna biex inkomplu niżviluppaw naraw ċiċċina ċina l-Brażil u l-Indja dawn il-pajjiżi emerġenti. u koll l-evoluzzjoni ġeostrateġika ta' dawn il-pajjiżi għax dawn il-pajjiżi kienu għadhom qed jiżviluppaw sa ftit snin ilu nafu li se isiru wkoll ekonomiji qawwija ħafna u jridu jagħtu l-kontribut tagħhom stess għall-għajnuna internazzjonali. L-Unjoni Ewropea titturi kif nisun kundu responsabbli f'dan il-qasam fuq livell Ewropa u internazzjonali. L-2015 se e, u kol l-eluq tiegħu din l-edeja li din l-għajnuna l-iżvilupp titkun kol mirata lejn is-soċjali u u ambientali jiena nixtieq nitlob il-gruppi kollha il-Kumitat ta' Reġjuni u biex l-istituzzjonijiet kollha naraw kif se jkollna żvilupp sostenibbli u responsabbli. Grazzi. Grazzi Sur Berman. Grazzi ħafna, President. Wara dak li qal il-rapporter fir-rapport tiegħu eċċellenti, nixtieq ngħid li rrid ikun hemm verament rabta aħjar bejn l-għajnuna l-emerġenza u l-politika l-iżvilupp. Fl-Olanda l-istat membru tiegħi qed nisimgħu lajta biex innaqsu l-assistenza tagħna l-għajnuna l-emerġenza biss. Din hija ridikola. F'Mali l-għajnuna jekk nettaqqas tkun diżastru naraw il-ġuħ ta' rifugġati fil-tramuntana ta' Mali, per eżempju. U dan minħabba l-estremisti musulmani li qed jimponu x-xarija minkejja li kien hemm taħdidiet mal-popolazzjonijiet lokali. Jekk dan tagħmlu, ifisser li Mali sir donna xi tip ta' Afganistan u jekk tieħu dan l-approċ ikun eħfef għall-organizzazzjonijiet li jmexxu drogi biex jisportaw id-drogi minn Cote d'Ivoire għall-Europa per eżempju. Għalhekk irridu naħdmu aktar aħjar fil-Mali għal-futur tar-reġun għall-popolazzjoni twareg ukoll. Fil-2015 irridu kol ftejmiet internazzjonali dwar kif nistgħu nużaw din is-sena biex kulħadd ikollu l-opportunità biex joħroġ mill-faqar. Għanna bżonn dibattitu pubbliku biex dan iseħħ ikun aħjar jekk l-Unjoni Ewropea tkun tista' li tagħmel mod biex is-sena tal-2015 issir is-sena tal-iżvilupp u l-kooperazzjoni. Nittamaw li sur kummissarju Pilbalg jista' jgħinna biex dan nagħmluh. Biex nikkonkludi sur President nixtieq ngħid li mingħajr l-iżvilupp ma jkunx hemm Eh, kisbiet, u hemm illużjoni biss. L-iktar nies vulnerabbli irridu jkunu mismuha lokalment fil-parlamenti raġjonali kif ukoll l-organizzazzjoni soċjali, l-NGOs, ecc. Anke drittijiet tal-minoranzi jridu jiġu rispettati, id-drittijiet tan-nisa jridu jiġu rispettati. Il-Kummissarju qed jindirizza dan l-approċċ u nittama nistgħu nimxu jitfid f'dan rigward Grazzi, issa nisemaw il-vuċi ta' kommissjoni fisem il-kommissjoni fil-fat ta' kommissarju Pibax. Membri onorevoli, President, naħseb li għandi nibda billi nirringrazzja l Charles Gurens għal rapport eccellenti u għal dibattitu li bdejna unek. Dan jeħtieġ aktar attenzjoni Iżda jiena rrotħajr lill kumitat Deve fejn għandna fejn kellna din l-opportunità din il-ġimgħa biex niskambjaw il-femit tagħna fuq il-politika l iżvilupp Il-kooperazzjoni l iżvilupp hija l-iktar waħda mill-politiki komplessi minħabba r-rwol tagħha mhux biss l iżvilupp għall appoġġ iżda anke l-azzjoni tagħna f'politiki oħra. Huwa minnu wkoll dak li qal is-Sur Bulan li għanna naraw il-politika tal izvilup mhux biss mill-perspettiva ta' solidarjetà. Solidarjetà iva hija parti mill-kumpless tal-pakket tagħna tal investiment ta' sigurtà ta' ċittadini tagħna u għal benessri ta' ċittadini tagħna. U għalhekk inħoss li hija politika orizzontali, trasversali li tissaħħaħ l-Unjoni Ewropea jekk tindirizza u dajjef jekk ma nindirizzawiex b'mod xieraq. Jiena nemmen li kien hemm bidliet sostanzjali il qudiem għandna l-opportunità issa darba f'ħajjitna mhux biss biex nimxu l qudiem iżda anke biex eh, nraznu darba l dejjem il-faqar. L-Unjoni Ewropea għandha ħafna msieħba u nafu li dejjem nżommu mal-wedit tagħna xi kultant ndumu xi ftit, imma aħna onesti fl-approċċ tagħna ma' kulħadd. Mem lebda Eh, sibijiet li jerġgħu ifedġu, aħna rridu l pajjiżi joħorġu mill-faqar kemm jista' jkun. U għalhekk din l-aġenda tal-bidla rridu nħarsu lejn approċċ aktar strateġiku. Biex dan iseħħ titgħamel xi għażliet ċerdan. U għal-punt ta' tluq tagħna huwa l-approċċ bbażat fuq drittijiet tal-bniedem li ma tisseparata ma tisseparax mill-saħħa mill-edukazzjoni u l-appoġġ għas-setturi ta' tkabbir u element ewlieni li aħna nindirizzaw l-elementi ta' politika mod koerenti. Imma jina kuntent ħafna li l-rapport ta' Sur Gurens li ħares aktar fuq il-kabbir li kun ta' tip sostenibli. Nafu xe tifittxu l-imsiħba tagħna. Memxejn tkabbir eh, ħesrem GDP b'żewġ ċifri, tliet ċifri, ku possibbli ma tantx jifmu li tkabbir ċifri GDP mhux dejjem jirrifletti s sodisfazzjon fil-ġnus tagħna u għalhekk hemm elementi ta' inklużjoni soċjali, protezzjoni soċjali dawn huma importanti imma anke s-sostenibilità hija kruċjali. Tejn pajjiż li għandu tkabbiroli iżda mbagħad edha teqret l-ambjent ta' pajjiżi oħrajn. U għalhekk jiena naqbel li rridu jkollna approċċ koerenti u jiena nemmen li l-kwistjonijiet li semmu huma kruċjali hemm tnejn. Waħda l-aċċess għall enerġija nafu li hija kruċjali mhux biss ġlida kontra tibdil fil-klima iżda anke għal tkabbir ekonomiku. Jekk l-Unjoni Ewropea mhux ser timxi l-qudiem fuq dan, ħanimxu aktar għal faħam milli fl-enerġija li tiġġedded f'pajjiżi oħrajn. Oħrajn ħajbqgħu mingħajr taħlita ta' enerġija tajba T-tini punt huwa il-bidja. Importanti dan, importanti semmiħu koll sur Berman rridu naraw kif ħan indirizzaw dan il-flejjes, dan l-affarijiet, ma li ikollna l-flejjes meħtieġa. Nafu li l-affarijiet qegħdin kull ma jmorru jolow qegħdin għaddejjin minn kriżi, iżda ma nistgħux ngħidu li nieqfu mill ngħinu lin-nies jitfetx per eżempju xi deżastru naturali bla ħsieb imma rridu jkunu hemm, rridu nżidu il-kapaċità li dak li jkun jiflaħ għal diżastru naturali wara jkun hemm aktar flejjes u jekk dan ma jkunx jista' jkun dejjem il-każ, xi stadju tal-iżvilupp irridu jkun hemm appoġġ tal-Unjoni Ewropea għaliex il pajjiżi irridu jkunu jistgħu jifilħu għal dawn l-affarijiet biex ikun hemm aktar sigurtà. Eh, fir rigward dialogu tal-Istati membri, aħna għanna evoluzzjoni fil-dibattitu mal-Kunsill, forse mux liktar sinjal importanti, iżda naraw kif l-izvilup qed jitmexxi qed jitmexxa fil-Kunsill. Għandna l-Viċi President Ashton li qed taddem dan il-punt u għalhekk nafu li biżla ħafna taqbel li rrid ikun hemm dan l-approċċ u importanti li hemm ħafna affarijiet kwistjonijiet li rridu diskutu u fiduċuża li l-istati membri ħajindirizzaw dan il-punt. Il-benchmark ieħor huwa il-programmar konġuntana. Għandna l-eżempju ta' Franza, per eżempju, il-Ministru Kamfan l-programmar ta' ġunju mhux proċessi meċem mill-Kummissjoni biss u naħseb li għalhekk irridu nimirħu li l-Istati membri jkollhom fiduċja fil-politiki kollha. L-aħħar iżda mhux ninqas il-livell internazzjonali. Hemm xi nuqqas taftajim ċertu punt, iżda naħseb li issa opportunità storika fil-proċess lejn is-sena 2015 u wara din is-sena. Niktar fora globali u strateġiku huwa il dak tal-DG dan biddel l-MDG. Dan biddel l-ħajja ħafna nies u fis-sena 2015 ħnaslu għal proċess u l-milja kollu tal-lanita ehm, l iżvilupp għal millenju u hemm bżonn qafas ġdid. Naħseb li l-Unjoni Ewropea tkun involuta u hija l-ikbar attur dan ix-xogħol. Jiena nemmen li hija l-iktar sena importanti li aħna għandna bħala sena Ewropea għal kooperazzjoni għall iżvilupp hija eh, elim importanti għalina bħala sena. Għalhekk Jiena nemmen bisħiħ li norganizzaw sena Ewropea l-iżvilupp fis-sena 2015 tista' tkun f'waqta u xirqa. fil level tal-Unjoni Ewropea tista' tkun katalist u mobilizzazzjoni għad kabbir li twassal għall-opinjoni pubblika u anke ta' dawk li faslu deċiżjonijiet fuq kwistjonijiet importanti, speċjalment ukoll fil-qafas għall-iżvilupp wara s-sena 2015. Jiena kuntent nara fu koll appoġġ tal-Kumitat fuq dawn ir-raġuni u anke l-appoġġ tal-President tal-Parlament. Il-Kummissjoni tħares lejn l-implikazzjonijiet tal-kwistjonijiet kollha minn organizzaw sena Ewropea l-iżvilupp fis-sena 2015 għanna bżonn mobilizzazzjoni ta' riżorsi umani biex niżguraw suċċess ħieħ ta' kampanja tant kbira. Etna toħarsa lejdin mod pozittiv, iżda rridu nkunu ċerti mija fil-mija li aħna bħala l-Ewropa nistgħu nimxu l qudiem f'din is-sena qabel ma nibdew is-sena Ewropea l-iżvilupp. Il-Kummissjoni ħat tarrafkom proposti dettaljati wara l-proċedura li segwu tas-soltu għal ehm, sena Ewropea għall-iżvilupp. Nappella għal din il-Parlament Ewropew nqisu bħala komponent importanti tal-autorità budgetarja biex bekk ikun hemm riżorsi meħtieġa fuq il livell budgetarju biex bekk ikun hemm organizzazzjoni f'waqta tas-Sena Ewropea l-Iżvilupp. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi tassew. Sur Kommissarju mela fisem il-LPP issa is-Sur Filip Kaxmarek. Għal-minu ta' nafsek jieġbok. Sur President, Kommissarju, Sinjuri, Il-Kumitat Dafko iddeċida li jiżviluppa il rapport fuq l-aġenda għal bidla għaliex l-azzjonijiet tal-Kummissjoni kopru l-kwistjonijiet prinċipali rigward il-politika ta' żvilupp u għalhekk nixtieq nirringrazzja l-Onorevoli Charles Gowers tal-li għala laqa din is-sfida. Jiena nixtieq naqbel ukoll mal-Kummissarju. Rridu nħarsu lejn it-titib dan il-qasam għal dik li assistenza, speċjalment meta ma fusim bil-finanzi rridu naraw li kif u kull munita li konna fidejna. Jena nsib niċert li il-politika li żvilupp għandha timbidel għax id-dinja qed tinbidel u l-pass tal-bidla huwa maġġel ħafna u għalhekk ir-reazzjoni tagħna titkun maġla wkoll. L-aġenda għal-bidla hija waħda mill-azzjonijiet li aħna rridu nieħdu nittamaw li din tkun tista' tirnexxi Il-kunċett ta' tkabbir inklużiv u għamot kif aħna nistaw nirrikonċiljaw it-tkabbir ekonomiku ma' sviluppi ġodda fir-rekwiziti soċjali. Dan il-kunċett irridu najdu li verament huwa Ewropew. l-ekonomija tas-suq hija waħda soċjali u rridu naraw x'inhu lan li qed jindirizza il-faqar. Irridu il-politika tal-Unjoni Ewropea li żvilupp li tkun effettiva u sostenibbli u koerenti u jiena nisab konvint li l-aġenda għal bidla qed tqarribna flimkien biex anke nilħu dan il-għan. Grazzi tassew u issa fissem il-Grupp ta' Soċjalisti Demokratiċi nati il-kelma l-Onorevli Cortes Lastra. President, Kummissarju, Kummissarju, jiena nixtieq nirringrazzja lill onorabli Charles Goerns għal rapporter prof dinna bażi tajba għal politika għall iżvilupp tal-Unjoni Ewropea. Barra minn lek, hawnhekk f'dan ir-rapport insibu forum ta' zvilup fl-Unjoni Ewropea anki li nil l tal-millennium. U ukoll iżomm f'moħħu il-lanijiet multianwali bl-inklużjoni tal- kooperazzjoni u l-istrumenti ta' kooperazzjoni. Aħna rridu nkunu konxi li il-ċirkustanzi qed jinbidlu żmien qed jinbidel u aħna l-Ewropej għaddej minn żmien diffiċli u rridu għalhekk nużaw l-għanijiet ta' solidarjetà u anki kolna aġenda tajba l-kooperazzjoni sabiex aħna nkunu nistgħu nilqu u namlu tajba ċirkustanzi qed naffaċċjaw għandna l-għanijiet sostenibbli u għalli rridu naraw li jkun hemm ridistribuzzjoni tal-ġid u anki ġustizzja soċjali madwar id-dinja kollha. 70% ta' madwar id-dinja jiexu f'pajis fej għalaw salarju medju. U għalek għandhom bżon inqasajnuna u l-ura rridu naħolqu tip ta' roadmap sabiex naraw li lajnuna verament tmur f'dawk il-pajizi li iktar fil-bżon. aħna lajnuna tagħna ma tixkun biss bbażata fuq ċertu tip ta' pajjiżi rridu naraw ukoll li kun hemm ugwaljanza fil-pajjiżi. Fl-aħħar minn l-aħħar aħna qegħdin nitolbu ħafna mill-Unjoni Ewropea sur Kummissarju, però dak li qed nitolbu hu li ikollna ġudizzju tajjeb li wassal ukoll għal politika ta' żvilupp effettiva l-Unjoni Ewropea li dawn il-politika din il-tip ta' politika hija neċessarja ħafna. Grazzi tassew il-kellim li jmiss issa nagħti l-Onorevoli Sargentina l-Partit tal-Ħodur. Kjoġbok. Grazzi tassew, Sur President, u grazzi Onorevoli Goren, sa dak il-rapport tant infassal tajje, pero problema li jina għandi u li periodu ta' żmien ta' kriżi ekonomika aħna dejna niġġustaw nirranġaw il-vizjoni tagħna l-politika tal-iżvilupp u aħna nistgħu nagħmlu hekk jekk aħna verament aqlin u jekk verament nistgħu ngħidu iva tajjeb aħna rridu nassiguraw li għandna politika koerenti u Speċjalment fil-qasam ta' l-iżvilupp nixtiequ nindirizzaw l-kwistjonijiet marbuta mal-kummerċ u l-investiment u naraw kif nistgħu nittrattaw l-affarijiet. Issa kana ma nippruvawx nużaw il-fondi ta' żvilupp mod l-aktar jiena nibżaw nibżawis kummissarju Pilbars li aħna nfasslu argumenti għal parti l-oħra, ġifri fejn ngħidulhom intom tistgħu tkunu aktar effiċjenti allura tistgħu tagħmlu aktar xogħol binqas flus. Aħna tajna l-kontribut tagħna l-iżvilupp u rajna il-finanzi tagħna nizzel minn 07 fil-GDP tagħna. Allura meta għanibdew nagħmlu l-affarijiet tajjeb, meta għanibdew nużaw l-investiment bħala l-punt ta' tluq tagħna. Grazzi tassew. Fisem il-GUE u l-NGL nati l-kelma l-Onorevoli Omarġi. Sur President, nirringrazzjak Grazzi Kummissarju. Fil-kuntest ta' dak kollu li ħana tkellimna fuq u nixtieq nisħaq punt prinċipali ġifiri l-Afrika. Il-kontinent Afrikan. Daw il-kwistjonijiet kollha verament jaqgħu fuq il-kontinent Afrikan u huwa fl-Afrika li għandna l-akbar potenzjal, dan ukoll għandna narfu dan il-fatt. Ejja nħarsu lej il-data demografika li torina indikazzjoni li minnaw 40 sena oħra l-popolazzjoni tal-kontinent Afrikan ser kważi rdoppja. Kif ser nużaw din dan il-moviment dinamiku, kif ser nużaw biex nkabru l-iżvilupp? ħankunu kapaċi neliminaw il-faqar jew inkella dan ħajkollu dan ħajkun ħatkun forza ta' distabilizzazzjoni. L-għajnuna tal-iżvilupp eżis ħbieb mhix biss politika tangibli u lanqas xi tip ta' politika l-aktar faqra pero politika ta' żvilupp ġenwina għandha tkun forma ta' investiment, investiment lejl ġejjin li tista twassal biex nilqu l-ambizzjonijiet tagħna għall-Afrika nifissa u anki ambizzjonijiet għall-kontinent tagħna jinaħseb kabbir futur fiħdan l-Unjoni Ewropea ser jiddependi minn dan il-fattur. U fil-fat jinaħseb iċ-Ċina u kol għarfet dan il-messaċ u anki l-paċi tad dinja tkun jiddependi fuq dan kollu. Grazzi tassew, nat il-kelma li jmiss issa l onorevoli Mitchell għal minuta u nofs. Grazzi sew, Sur President, u nixtieq nirringrazzja l-Onorevoli Gorens u l-Kummissarju għal prezentazzjoni tiegħu. Tlet punti osren xi l-ewwel net Aħna rridu nassikuraw li f'ambjent favorevoli fejn l-ekonomiji u pajjiż li qed jiżviluppaw jistgħu jkomplu jagħmlu dan. Ovvjament in-nefqa pubblika tkun f'posta rridu naraw li tkun effiċenti u anki u settur privat b'saħħtu u innaqsu il piss amministrattiv minn fuq l-SMEs fuq l-intraprizi ġifieri. Aħna nistgħu nħeġġu dan, nistgħu nitkellmu fuq dan kollu, nkunu ninvolvu politiċi oħra li nizlu dan kollu fuq l-aġenda. Irridu wkoll nħarsu l-IPRs dan kollu serjati tip ta' proprjetà lin-nies u anki sens tal-futur, sens tal-ġejjini. Allura rridu nindirizzaw din il-kwistjoni tal-koerenza fil-politika. Il-Kummissjoni ġibdet l-attenzjoni wkoll li ser ikun hemm madwar 6 biljun euro li għandhom jiġu salvati u mfadla fil-politika ta', ko U għalhekk jiena nħoss li Meta unek il-Parlament Ewropew jitkellem mal-Parlamenti Nazzjonali, il-Kummissjoni għandha tinfluenza lil dan l-influenza tagħha sabiex bekk aħna nkunu nistgħu nevitaw li konna dizgbit anka mal-Kunsill u li indewmu mill nħu l-affarijiet tagħna. Il-Kummissarju tal-aħħar attenda żjarat u kien hemm ukoll punti marbuta ma' l-aġenda. Ma' l-aġenda rigward anki punti marbuta ma' l-abort. Irrit ikun hemm sens ta' ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u din il-kwistjoni wkoll trid tiġi indirizzata mill-aktar fis. Grazzi tas-sew issa l-kellim li jmiss hija l-Onorevoli Strifler għal minju ta' nofsek jogħġbok. Grazzi tas-sew, Sur President, Kummissarju eżis kollegi, jiena wkoll nixtieq nifraħ lil Sur Guren sa' rapport eċċellenti tiegħu u meta nqisu l-sitwazzjoni budġetarja u ekonomika huwa daqsxejn diffiċli. Żmien diffiċli u għalhekk aħna nassikuraw li l-għajnuna tagħna tintnefaq bl-aħjar mod possibbli, il rizorsi jridu jkunu aktar immirati lejn mezzi li huma neċessari x'aħna rridu irdu il-faqar irridu noħolqu approċ differenzjat, irridu u kondizjoniet adegwati u l-lajnuna li tmur li jew li hija mirata għall-agrikoltura tmur għal prassi li huma żviluppati lokalment u rridu naffukaw ukoll fuq il-tiset l-aktar żgħar għalhekk huwa imperattiv li l-Kummissjoni verament timmira l taħħa tagħha lejn l-agrikoltura u anki il-nutrizzjoni. Speċjalment għazmin ta' bejn l-2014 u l-2020, jekk aħna verament rridu nġildu l-faqar b'mod effettiv, rridu nsaħħu is-sinerġiji u anke nadottaw l-aħjar approċ għal lajnuna umanitarja u għanki norbtu wkoll ma lajnuna għall iżvilupp dan huwa kollu neċessarju jekk aħna rridu inkomplu nsaħħu il-ġlida tagħna kontra l-faqar u din il, din, dan l-iżvilupp li aħna din naraw għal futur irrid ikun ukoll iżvilupp sostenibbli. Grazzi tassew. Il-kellim li jmiss issa huwa l-Onorevoli Fisa Saksejla. Grazzi tassew sur President. L-ewwel net nixtieq nifraħ lill-Onorevoli Gurens għal rapport eċċellenti tiegħu. Aġenda l-bidla huwa roadmap importanti ħafna għalina f'termini ta' għajnuna l-izvilup u anki biex insibu effiċenza għall-għajnuna li aħna qegħdin nipprovdu. Irridu wkoll nindirizzaw il bidli li qed isiru fuq skala kbira u anki l-intervent ta' atturi ġodda fuq livell globali hemm proċess ta' konsolidazzjoni fiskali li wkoll titissir, speċjalment meta nqisu l-sitwazzjoni ekonomika li għandna quddiemna. Issa dan huwa element ċentrali fil-politika tal-Kummissjoni għalkemm qed najdan, però rridu niġdu l-affarijiet niġdu l-fatt li l-GDP huwa l-unika indikatur għall-Kummissjoni u din hija ta' ħasra. Intom tridu tiftakru sur President li hemm 70% tal-persuni li edin jiexu taħt il-linja tal-faqar u hemm ċertu kategoriji madwar id-dinja u għalhekk ridu nduku radjoni il-faqar u niftakru wkoll li hemm livelli oħra ta' ġid barra dan Aħna nafu li f'ħafna pajjiżi hemm ukoll nuqqas ta' koeżjoni interna u m'hemmx indiċi ta' il-tkabbir tal-bniedem. Allura irridu nippruvaw nużaw il-mekkaniżmi ta' kooperazzjoni, jrid ikun hemm kooperazzjonijiet fihom infushom li jistgħu jamendaw u jbidlu s-sitwazzjoni preżenti. Grazzi tassew. Natu wissa għal proċedura KHDI u nagħti l-kelma lill-Onorevli Bogu. Grazzi ta' Sur President. Jiena fil-fatt ta' nitkellem taħt il-diskorsi tal-minuta. Skużani, pero ismek kim nider fil-lista tiegħi. Mela, il-kellim il-kellim għal misija l-Onorevoli Castillo għal Soċjalisti, kieġbok. Grazzi tas Sur President jina unek qed nitkellem fisem l-Honorevli Cashman li huwa shadow rapporter għal grupp ta' Soċjalisti u Demokratiċi li qed juftit il-ħin tiegħu bħalissa. Nixin ningrazzja l-Onorevoli Gorens għal rapport tiegħu anke l-Kummissjoni għall-impenn li ħadu biex eh, ħarsu u jaraw dan ir-rapport. Dan ir-rapport fil-fatt kiseb bilanċ u anki approċ komprensiva l-iżvilupp Aħna u kol nilqaw il-lingwaċ fuq distribuzzjoni aħjar tal u anki nilqaw l-enfassi li saret fuq it-kabbir sostenibli u inklusiv għal kulħadd. Brabta ma' differenzazzjoni aħna nilqaw kol il-lingwaċ b'saħħtu rigward id-dialogu politiku ma' pajiz li qed jiżviluppaw anke għall eliminazzjoni tal-faqar permezz ta' solidarjetà interna fl-imkien mal-finanzjament min-naħa tagħna. Madana kollu aħna ma nistgħux inwaqfu ħesrem il-finanzjament il-pajizi li għalaw salarju medju, specialment fil-pajiz fil-Paċifiku fil-Karibew, rrit ikonna tip ta' roadmap jew inkella strategija ta' ħruġ mo partikolari brabta mal-pajizi żgħar. Dawn il-pajizi jistgħu jkunu aktar vulnerabbli. U għallek il-vulnerabilità tagħhom trid tiġi indirizzata meta aħna nikkonsidraw il-finanzjament għal dawn it-tip ta' pajjiżi li ma jaqalawx daqshekk flus. Grazzi tassew, nati l-kelma l li Kristina Orjan. President, il-politika ta' svilupp tal-Unjoni Ewropea hija waħda mill-aktar żoni ta' politika eh, li marbuta mal-politika ta' sigurtà, ta' drittijiet tal-bniedem, politika ta' sajtu tal-klima, anki l-politika tal-ġirien, eċetera, eċetera. Kif urina r rapport dialogu politiku bejn l-atturi internazzjonali kif ukoll kooperazzjoni teżisti bejn l-Istati membri, il-Kommissjoni u l-IES, għada situazzjoni diżorganizzata. Meta nqisu li jkun hemm konsistenza bil politika differenti u l-atturi differenti tal-Unjoni Ewropea u l-Istati membri dawn għandhom ikunu responsabilità tal-Kummissjoni u għalhekk nixtieq li l-Kummissarju jimplementa aktar koerenza u konsistenza bil-politika nixtieq niġbet l-attenzjoni meta ndiskutu politika bħal din irridu nitkellmu fuq varjetà ehm, ta' pajjiżi mhux il-pajjiż tal-ACP. Irridu nqisu wkoll pajjiżi bħal eh, Kawkasus tal tramuntana u pajjiżi tal-Vant. Grazzi tas-sew sanat il-kelma l-Onorevol Ferreira. Grazzi tas Sur President. Il-politika ta' żvilupp tal-Unjoni Ewropea għandha bżonn badliet sostanzjali l-ewwel net għandha nuqqas ta' riżorsi sabiex tilħaq bekk il-nimpenji tagħha u anke biex tilħaq impjani internazzjonali, speċjalment meta nqisu wkoll program tal-ġnus maquda l-Unjoni Ewropea qed tagħmel bidli sabiex bekk tagħmilha possibbli għal pajjiżi li qed jiżviluppaw biex jinibbenefikaw mill-flus li jirċievu sabiex bekk ikunu jistgħu ikollhom il-politika ta' żvilupp tagħhom. Aħna jridu naraw li nkollha poċ budgetarju allokata għal dawn il pajjiżi anke biex jinmoġġaw mekkaniżmi li jinvolvu self mekkanizmi biex wieħed jaqsam riskju sabiex bekk il-żvilupp ikun jista' jkun ippjanat minn qabel aktar milli naqblu magħhom hekk kif ġiġi fuq fuq. Iridu nejnu daw il-pajizi biex jorganizzaw l-ekonomija tagħhom, is-sistemi tat-taxxa nintroduċu politika wkoll jippermettu l żewġ għażlisa biex jiżviluppaw l-ekonomija tagħhom għal benefiċċju tagħhom u mhux eh, biex jagħmlu produzzjonijiet u jagħmlu esportazzjonijiet biss U rridu naħsbu wkoll dwar politika settorali għal politika ta' koezjoni f'daw il-pajjiżi u hemm ukoll għanijiet ta' żvilupp li għadu mridu jintlaħqu. Nagħti l-kelma l-Onorevoli Kelly. Grazzi ta' sew naħseb li l-Unjoni Ewropea tista' tkun gburija bil-kontribut li tat għall-għajnuna tal-iżvilupp għal ħafna snin eh, l-Unjoni Ewropea lajla tagħti il- kontribut taħaw danġi magħruf ukoll mill-Premju Nobel. Barra minn hekk mhux minħabba il- lajnuna li tata l-politika ta' zvilup manka u kol għal-paċi li rnexxi l-azzom. ħafna minna jistaw jkunu eh, gburin dak bil-kisba li ksibna. Aħna qed nagħmlu dak kull nistgħu kemm barra l-Unjoni Ewropea biex nżommu l-paċi manki ġewwa l-Unjoni Ewropea kif ukoll barra l-Unjoni Ewropea tnejnu l-pajjiżi biex ikollhom il-paċi u sostenibilità permezz ta' żvilupp tal-ekonomija tagħhom u dan huwa punt ferm importanti. Fl-aħħar net naħseb il dak li qal is-sur fisa huwa importanti ħafna l-GDP m'għandux ikun l-unika indikatur biex jevalwa il-ġid tal-pajjiżi u fejn l-aħjar ninvestu. Grazzi. Köszönöm szépen, most bronzúr következik. Grazzi tassew, issa l-onorevoli Bons. Grazzi tassew il-rapport jagħmel referenza għal kibra il-tkabbir ta' l-Indja, ċina u l Brazil u nista' ngħid kważi qed jedduna jeddu il-settur tal-manifatturat fl-Unjoni Ewropea anke tal-pajjiż tiegħek tar-Renju Unit. Ir-rapport qed juri sorpriża li it-tkabbir ma naqax il-faqar, però xi drabi dawn il-pajjiżi eh, kibru minħabba l-kundizzjonijiet ħżina ta' xogħol li joffru lill impjegati tagħhom u anki skjavitu. Aħna l-Unjoni Europea nofru assistenz, però sa dan it-tant aħna qed nkissru il-manifatturat tagħna u nagħtu wkoll eh, nagħtuhom il eh, possibilità li jistanu permezz li jafsu lin-nies tagħhom. Aħna rridu naqsu n-nigwaljanza bejn il-pajjiżi. Madana kollu l ingwaljanza bejn il-pajizi dejjem edha tikber għaliex il-ħaddima fl-istati membri qegħdin jispiċċaw qiegħda. sipen għaz utul xuf. Grazzi ħafna. L-aħħar kellem għal parti għaj il sur Tonjan. Euh, merci, euh, Monsieur le Président. Grazie, Sir President Għadden dal-bidla proposta mill-Kommissjoni iva twassal għal qatt ta' mistoqsijiet. Waħda minna il-implementazzjoni pratika tal-prinċipju ta' differenzazzjoni, il-Kummissjoni tixtieq sa mill-2014 li jkun hemm għażla ta' pajjiżi li fihom il-Kummissjoni tiffoka l-investimenti tagħha. Din għandha tkun ibbiżata fuq uh, mekkaniżmu awtomatiku Palma sħaqna irridu niddiskutu il-pretajiet tagħna x'inhuma f'termini ta' kooperazzjoni internazzjonali dan l-approċċ bażat fuq differenzjazzjoni Biex konformi mal-ftehim kotunu dawk il-pajjiżi illi laħqu ċerta Zvilupp dawn il-pajjiżi tal ICP għandna nkomplu nħeġġuhom għall iżvilupp ekonomiku m'għandhomx jiġu penalizzati għaliex li nexxilhom jilħu tkabbir permezz ta' disciplina u politika ekonomika b'saħħitha. Grazzi, Sur Kummissarju, l-mikrofonu s-salura lilek. <coughs> Mr. President, they have... Sur President, kien hemm bosta punti interessanti. U nipprova in eh, wieġeb billi miss il-punti prinċipali. Naseb li li qegħdin nippruvaw nagħmlu u li nużaw lajnuna bħala katalizzatur imkien ma' Għoddu toħra l izvilup sabiex bekk naxinna nilqu bidla ferm iżet b'saħħitha jien nixtieq ngħid l-inizjattivi tagħna huma trasparenti bħalma ġew proposti wkoll mill-kollega Barnier per mersa kapitalizzazzjoni nistgħu iva nagħmlu l-bidla u jien nixtieq nirringrazzjakom tal-appoġġ li tajtu lill-aġenda l-bidla. Aħna diġa tkellimna fit-tul dwar id-differenzjazzjoni, differenzjazzjoni miex il-mira minnan fija, iżda huma realtajiet li iseħħu fil dinja Aħna qegħdin nużaw għodot ġodda bħal dawk li nużaw il-kooperazzjoni li nkomplu nistuktaw l-użu tagħhom ma' dawn il-pajjiżi msieħba tagħna iżda f'ħafna pajizi oħra għan nkomplu bil-lodot illi jitnużaw għatument l-edukazzjoni l lix hemm maċerta pajizi forum differenti za kooperazzjoni. Għal-Univers Argentini Iva għedin namlu l-investimenti tana u għedin namlu il-bidla u koll anke fil-qafas finanzjarju attwali passi għabbażi tal-aġenda l-bidla għal-Univers Iva l-Afrika i ta' priorita il għaliex hija priorità aħħarijiet sa jsir kontinent ta' prosperità u jista' jkun kontinent ta' diżastru aħħarja dastant jien nixtieq nara dan l-impenn il għaliex ħatt mu jgħin dawn il-pajjiżi fil- tentativi tagħhom għal prosperità u bosta pajjiżi qegħdin iffittxu lill-Ewropa mhux biss għal flus iżda anke għat ħeġġiġ lejn żvilupp u bil-kapitalizzazzjoni nistgħu iva naraw li l-Afrika minn ta' qoddim fit kabir mhux il-kontinent tal-insigurtà. Hawnhekk qed naħdmu wkoll anke ma' settur privat li dan nkomplu nisqu bih anke l-aġenda ta' drittijiet tal-bniedem qed nindirizzaw ditti ta' proprjetà l smi samek għandek ċerta vulnerabilità jekk ikollok xenarju usa ikollok għajnuna ola. U għanna nibqgħu mixin f'din it-triq għaliex id-drittijiet tal-bniedem jeħtieġu iva jiġu mejuna minnaħat tagħna. Il-Parlament Nazzjonali, il-Parlament Ewropew, iva, punt interessanti, il-għaliex jiena nara l-parlamenti nazzjonali ma nindunawx kemm huma impenjati u kemm jieħdu interess f'din il-ħidma lejn xtib ta' dinja sejrin nejxu fiha. Nemmen il-dibattitu huwa wieħed importanti ferm mhux biss kemm ħanof u flus, iżda x'dinja qegħdin ngħixu fiha, x'dinja 15 jew 20 sena oħra nixtiequ li nkunu qegħdin ngħixu fiha. U l-parlamenti nazzjonali impenjati fiha l Sinclair issa dwar il-nutrizzjoni u s-sigurtà tal-ikel din ħatkun punt importanti għalina. aħna irridu li fil sal-2025 ikkunu ħriġna 7 miljon tifel mill riskju ta' malnutrizzjoni u żvilupp imwaqqaf il għaliex nafu l-kol dan kemm huwa diffiċli li nilħu. U ma nkunux għamilna xogħolna kemm ikun fadal anki tifel u wieħed ibati minn din is-sitwazzjoni. Dwar id-differenzjazzjoni, s-Sur Santiago fost l-oħrajn, dwar iva l-faqar ġoċina jekk ikonna qafas tas sew globali u ċina tagħmel dak li taħla tal-iħ f'impenji tagħha nemmen li iva huma jistgħu jeqirdu l-faqar. Naħseb dan il-qafas tal-2015 għandu jorbot bosta pajjiżi u bosta osma jekk dan l-impenn isiru jintlaħaq għandna narfuha mhuwiex fidejna illi ndaħlu dan il-punt xi minn daqqiet lemmu law l-aġenda da tkun wiesa u iktar inklusiva. L-Onorevoli Castillo dwar il-pajjiżi ta' tħul medju neħtieġu kriterji. Charles minn u stess beda dan il-proċess u rridu nkunu oġġettivi. Meta bdejna naraw il-kriterji x'inhuma il-indirizzaw. il kriterji x'inhuma il indirizzaw il kien ċar illi il-kriterji x'inhuma jekk immur f'pajjiż da tħul medju irid ikollna kriterji ċari u konkreti l prodott domestiku gross huwa biżżejjed naħseb illi resqin lejn approċċ konkret u ġust. Naħseb illi aħna mixin tajjeb minn ħata l-Kummissjoni jkollna sitwazzjoni ferm aħjar milli kellu luwin fil-fatt aħna mixin mod koerenti u risqin għal strateġija. Issa, Onorevoli Ferreira, Iva, il-kriteri u l-impenji jridu jintlaħqu. Id-0.7% tal-GNI għall-iżvilupp sal-2015. Naseb l-appoġġ tal-Parlament huwa tassew importanti Speċjalment meta naslu għall-MFF dak li nqedu fil-budget Ewropew u parti mill-impenn tagħna ta' 0.7% mhuwiex differenti u parti minnu parti kruċjali fil-fatt. Nixtieq intemm issa l-intervent tiegħi billi wieġeb lill premju Nobel fil-fatt, Premju Nobel li huwa ġustifikat ferm. Naħseb intom tajtu tħiġ ġiġ minnaħa tagħkom. U jekk irnex niżguraw il-paċi, l-istabilità u prosperità relattiva. Dan huwa riżultat kbir minnaħa tal-impenn tal-Unjoni Ewropea. Dawn huma sfidi li kieku kienu jkunu impossibbli u l-esperjenza tal-Unjoni Ewropea teħtieġ promozzjoni f'posta reġjuni f'fosthom dak Afrikan anki pajjiżi żgħar illi huma fil-fatt żgħar il nistgħu narawhom bħal kbar pal l-Afrika t'isfel li l l-inkoraġġiment tagħna. Evri Bronco ukoll issa. Aħna qed nippruvaw naħdmu mal-pajjiżi u insaħħu il-pajizi, issa għedin naħdmu man nies ukoll koll, eja ma ninsewx l-iktar mod ta' kif li tista' tejn pajis u permess ta' strateġiji għal-gvern. Issa qegħdin appoġġjaw ukoll lin-nies biex hemm daqiet nagħmluha ċara distinzjoni. U fil-każ tal-pajjiżi ACP għandna sal-2020 bil-ftehim ta' Kotonu għanna ser nkun responsabli għal dan il-ftejm għanna dialogu ma' dawn il-pajizi un wieġbu. Ma' nibsieħba tagħna tal-ACP ma namlux ċaqli bilaterali f'rigward ta' din relazzjoni. Irridu naraw u kol ser ikonna wara l-2020 xin jintem l-ftejn ta' kottonu. Grazzi. Grazzi wara daqstant komplimenti Sur Görens tlet minuti biex tagħti taqsira tad-dibattitu. Merci, Monsieur le Président. Après... Grazzi ħafna, Sur President. U wara dan il flim ta' tifħir jizzer niprofa nkun xikem xejn modest, nirringrazzja lil daw kollha l rew apprezzament lejn il-ħidma li saret fil-kumitat. Nifhem li maddiex kollox kien hemm ċerta xejriet dwar anki l-kunċett differenzazzjoni differenzjazzjoni fil-lingwi kollha tal-Unjoni Ewropea. Il-kwistjoni hija tassew importanti u hemm irkejjen ta' faqar hemm tnax il-persuna li jgħixu fil-faqar ġewwa l-Unjoni Ewropea. Din hija raġuni oħra illa la m'għandniex ninjoraw il-foqra b'nadi oħra tal-dinja ma nix natu priorità li l-wahda flok l-oħra, hemm bosta għodot li jistaw jintużaw biex naħdmu sabiex nejnu lil dawn il-gruppi ta' foqra. Il-politika ta' kooperazzjoni tagħna m'għandix tibża li tkun waħda b'saħħitha u li tisħaq il-kelma tagħha stess. Jiena fadal ċertu dubju tħassib, iżda xorta waħda l-ħaq ċerta livell ta' soddisfazzjoni dwar fost l-oħrajn jekk nilħux il-figura ta' punt 7% tal-GN9 ta' sal-2015 għaddejjin minn żminijiet diffiċli. Għadastant, hija minn għatawx qalbna hemm sforz xisir u jekk ma nagħmluhx aħna dan l-isforz tal-iżvilupp min sejjer jagħmlu kif nistgħu ntejbu l-informazzjoni li taslilna u li tasal ċittadini dan u sors ta' sodisfazzjon li bitweġiba illi tat il komissjoni l-2015 donna sejra tkun is-sena għal żvilupp sostenibbli. Hemm raġuni oħra l għala jien da stek sodisfatt din l-idea donna mhix ġmiela u dan għandu jfisser li sal-2015 nistgħu niddikjaraw xi ħaġa li hija importanti għall-iżvilupp ta' kooperazzjoni tagħna. Irridu naraw xejn ikunu l-aħjar sħubijiet għall-miri tagħna. F'dinja illi tant qed tevolvi brata maġla l-Ewropa għadha fil-quċċata bħala l-ora l-ola attur u Aħna għanna s-savoir-faire tagħna u dan huwa ta' onur kbir. Ejja niżguraw illi n-nies ikunu jafu aħna x'qegħdin nagħmlu. Dan jgħat ta' ċittadini Ewropej iżda għat ċittadini tad-dinja kollha jina mort f'bosta pajjiżi fejn l-Ewropa u l-ikbar donatur iżda l-perċezzjoni li għandhom tal-kontinent tagħna ma tirriflettix l-isforzi li tagħmel l-Unjoni Ewropea da stant iva l-2015 għandu item dan in-nuqqas ta' realizmu. Grazzi bekk intemmu dan id-dibattitu il-votazzjoni is-seħħa għada fis ta' flasġija. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna